L-inqas, jappoġġi dubju fuq l-espansjonizmu tal-parlament, il-kwistjonijiet tal-Indonezja, Etjopja, New York li l-aħħar darba li konsultajt mappa dawn il-postijiet mhumiex fl-Ewropa. Qed jintefqu miljuni aktar fuq propaganda billi jitwaqfu dawn il-ċentri ta' esperjenza, et jiġu Eh, impiegati, il-press officers, il-media managers, jiena ma nistax nappoġġa li ħanom fuq aktar flus biex jagħmlu riforniment tal-uffiċċji tal mps per eżempju, għax jiena l-ħar li rajtom kienu sbieħ. U dan il-rapport jikkontempla eh, possibiltajiet differenti. Il-politiċi f'Westminster għadhom mhumiex qed jiddeċidu għadhom ma ddeċidewx jekk ħajmux ħajimplementaw il-riżultati tal-Brexit MPs ġew eletti fl-2014, il-elezzjoni ġenerali tal-2015 ehm, għalet li ħanitilqu. Imma issa fl-2017 il-partiti għalu li rridu nitilqu. Jena ħan waħal fl-Unjoni Ewropea ħafna affarijiet, ma minix ħan waħal fl-Unjoni Ewropea għal politiċi f'Westminster li qegħdin jinjoraw il-mandati u ma jistawx jiddeċidu x'għandu isir. Ċertament din hija xi ħaġa li hija tort tagħhom u mhux tort tagħkom. Grazzi what a relief mr arnott. can i ask you if you'll accept a question from. sarraħ li moħħi sur arnott les li tieħu blue card minn sur rubik Mr. rubik Sir rubik Fidek. Grazie ħafna il-mistoqsija dwar is-sede tal-Parlament Ewropew hija waħda leġittima ovvjament. Aħna nafu li trattat tal-Lisbona u it-trattati ta' Ruma dejjem talbu unanimità fuq il-kwistjoni ta' sede u sede tagħna huwa propju Strasburgu ġverina mhux qed nifhem x'inhija l-kritika tiegħek dwar is-sede ta' Strasburgu, speċjalment f'dan il-perjodu naħseb anzi jagħmel sens Iżda, minna ħal oħra suġġett tal-Brexit, aħna ma nafux eżatti xħajġ jissa, ninsabu e, eh, ftizzijat il-bot mill-hard Brexit, mill-kaos, sissa Westminster għada ma deċidiet blebda mot u aħna ovvjament edin nistennu bil-ħerqa li naraw xħajġ fil- puntata li tal President, It's difficult to respond to a question that doesn't come with... Grazzi. I diffiċli nirrispondi għal mistoqsija li għatanda marka interrogativa fl-axar taħħa. Jina naqbel li hemm kaos Westminster Għana Aħna qegħdin nipretendu lil ehm, politiċi f'Westminster jiddeċidu xi ħaġa immexxu issa dwar ċirku ta' bejn Strasburgu u Brussell dak li xtaqt ngħid jiena huwa li s-sistema hija miksura meta l-Parlament taqqas biss għandha is-seta għandu seta demokratika li jiddeċidu eh, fejn taqa'. L-Onorevoli Artwi għal 3 minuti. Signora President, kollegi, demokratija il-mandiċ prezz manda spiża u aħna membri tal-Komitat tal-Budget għanna ix-xogħol illi naraw illi l-użu, ikun l-użu tajjeb tal-ewri illi għandna għad dispożizzjoni tagħna. Jiena nixtieq natiġi lil Vladimir Monka illi ħejja l-analiżi ta' dan l-abbozz tal-budget tal-Parlament. Naħseb għamela sew, għamela studju kbir, għamel bil-rapporter, shadow rapporters, nixtieq nirringrazzja il-proviment tagħhom u l-eċċellenza tax-xogħol tagħhom. Vu dire que la rigueur dans la gestion du il-xogħol, id-diligenza li sar f'dan il-rapport juri li issa xin il sitwazzjoni tal-Komitat meta nkun qed negozijaw mal-Kunsill fil-perjodu li jiġi wara l-vot tal budget tal-Unjoni Ewropea. Il-vot qed nitkellmu dwar illum huwa proviżorju li issa ħajjiġi konfermat fil-vot fil-mizza ta' Ottubru u jgħid ukoll nixtieq ukoll hawnhekk naqsam ma'kom l-impressjoni li aħna rridu naħu ambigwità wara ħames snin li jiena qed nippresedi mill kumitat tal-Baġit, kull sena nagħmel l-istess problema. Dejjem ikonna bazz tal-budget li qed jirrifletti politika illi l buru jiddeċidija. U aħna għandna ċertu dubji u mistoqsijiet fuq l-iżvilupp ta' dan ħaddiema tal-ħolqien tal-postijiet fuq il-rappreżentanti diplomatiċi f'ta' ċertu pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea Tuġibit li nataw li mhux dejjem għamlu tajjeb għat tuġibit tagħna ma minħabba li deċizjoni tal-buru tal-gruppi ma nix il-possibilità li nnobitaw din il-għażla. Allura fil-mandat li jmiss aħna rridu neħu din l-ambigwità fuq pereżempju il linja ta' kreditu li għandhom jiġu rivalwati u hemm krediti mhux utilizzati biex jifinanzjaw il-uffiċini u għamara. U aħna rridu nħarsu lejn din it-tip ta' politika l-budget tagħna irid tkun bbażi ta' sinċerità budġetarja. Nixtieq nirringrazzja wkoll kull min ħadem fuq dan l-abbozz ta' budget ta' parlament, ix-shadows, biex ngħidilkom jiena jiena nammirakom ħafna grazzi. Thank you. Um, I have one colleague on catch. Grazzi minna u kollega wieħed fil-kaċ li għaj, Sur Castaldo. Naddi l-kelma lilek. Grazzi, Signora President, kollegi, naċtaqt nefassizza l-sfortunatament jidir li li mux postu għanzi kważi ħazin li naraw zida tal-budget għas-sena id-dihla b'mod partikolari sena bħal di sena tal ta' fej jista' jkun għanna il-Brexit fej ħankunu qegħdin forsi nitilfu 46 rappreżentant imma sfortunatament kja dan qed naraw li l-ispejjeż ħajżdiedu. Bħala membru tal-Burojna tkellimt kemm il-darba kontra ċertu inizjattivi li naħseb li huma eċċessivi qed nitkellem dwar il-ftuħ ta' uffiċċji eh, ġodda ta' ta' rappreżentazzjoni tal-Parlament li jiswew ħafna flus għal xejn, ir-ristrutturar tal-PHS pereżempju, ma ninsewx l-ispejjeż ta' ta' seda tede tripla li huma simbolu ta' nuqqas ta' rispett lejn dawk il-pajjiżi li dejjem qegħdin nitolbuhom aktar austerità u sagrifiċi biljun għal ħames snin li ġejjin ħat iswilna din il-fatt li għandna tliet sedi u nixtieqna għandna referenza 370 eh, miljun għal partiti u l-assoċjazzjonijiet din mhijiex aċċettabbli għaliex iċ-ċittadini ħajdunna ħajtolbuna biex spjegazzjoni ta' dan kollu. Grazzi. Grazzi kollegi issa laqna id-dibattitu ħan votaw fuq ir-rapport għada. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa rapport minn Michel Dantan il-kwalità tal-ilma maħsub għal konsum tal-bnedmin nilqa lill-Kummissarju Avramopoulos u ngħaddi l-kelma għal erba' minuti lir-rapporter. Is-Sur Danta. Madame la Presidente. Signora President, Signor Kommissarju, ehm, Rapporter Shadows, Signori. Kważi 40 sena li l-Unjoni Ewropea li ħarġet preġizlazzjoni fuq l-ilma ehm, li għaxorb Eh, aħna minna passi pittost avanzati fuq għadi il-leġizlazzjoni rat revizjoni ta' 20 sena u għanna sa' revizjoni issa illi qed rifletti l vavvanzi xjentifiċi li se jissarfu fir-regoli ġodda tal-WHO. Iżda, aħna rridu nkunu nistgħu nintegraw il-arfin li jena fuq ġestjoni tar riskju hekk kif ħarġet minn direttiva tal-ilma u in-isu ftiġijiet ta' ċittadini għal dak li huwa l-aċċess għall-ilma trasparenza. Fatubru li għadda aħna votajna r-rapport fuq ir-reviżjoni tad direttiva. Din id-direttiva mat prinċipali ħat irrivedi l-parametri li tipproponi metodu ġdid ta' evalwazzjoni tar riskju billi tipprevjeni kemm jista' jkun ir-riskju ta' tniġis. U allura hemm ħafna sforzi involuti, sforzi tal-pubbliċi, l-approċċ bażi tar-riskju, parametri ta' kwalità u aċċess tal-ilma. Irridu nifavorixxu aċċess ta' kwalità għalija għall ċittadini kollha E li kun faċli li wieħed ikun jista' jaċċessa u li jkun trasparenti kulħadd. Mikejja xogħol li sar sissa, il-Parlament Ewropew laħaq il-rida taċ ċittadini l-esta tekst ta' novembru biex ikonna fil fatt dan it tekst intersezzjoni qabel il-mandat. Sfortunatament, il dewmien ta' tekst u dim il-konsil mux ser jippermettilna illi illum il-ġurnata nispiċaw situazzjoni satisfaċenti. Anzi, hija situazzjoni delikata minħabba li aħna ma stajniex nalqu dan il-tekst u dim trilogu u nivvotaw fuq u minkejja l-isforzi kollha tal-Presidenza Rumena u nsellmilhom għal dan biex jadwam il-Konsil, l-approċ ġenerali fil-Konsil tal-Ministri U ġiwis tard il-Parlament issa m'għandix marġi ta' manuvra biżżejjed biex tagħti bidu għan negozjati interistituzzjonali qabel elezzjonijiet. Dan ir-rapport kien eh, tekniku u politikament teknikament u politikament importanti għal ċittadini tagħna. U għadda ħekun l-ewwel għarriġi fiħan ikonna l-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament ta' negozjati interistituzzjonali u issa mbagħad jkun fidejn il-Finlandja, il preżidenza Finlandiża propjament biex ikunu eh, jistgħu ehm, jinnegozjaw mal-Parlament Ewropew grazzi għal darboħra il-Shadows li wkoll akkompanjawni f'din il-ħidma u nirringrazzja l-kollaboraturi u servizzi tal-Parlament. And thank you for your work. U grazzi lilek għall ħidma tiegħek issa nixtieq nistieden il-Kummissarju Avramopoulos biex jitkellem. Grazzi, Signora President. Kollegi. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter Sultan Tan minn qalbi u l-shadow rapporters ukoll għall ħidma eh, li saret fuq il-proposta, fuq revizjoni għall proposta tal- Ehm, direttiva tal-ilma reveduta. Aħna nilqaw il-fat li l-emendi tal-Parlament huma allenjati mal-elementi ewlenin u prinċipali tal-proposta tagħna. Fl-istess ħin iddispjaċini li minħabba il-progress bil-mod li qed iseħħ fil-Kunsill ma kienx possibbli li naslu għal ftehim interistituzzjonali qabel l-elezzjonijiet parlamentari. Jiena nixtieq infakkar li lan ewlieni tal-proposta tagħna huwa li nassiguraw is-sigurezza tal-ilma għax-xorb fl-Unjoni Ewropea għal 21 seklu. Irridu nkunu kburin li llum il-maġġoranza tan-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea għandhom ilma għax-xorb tal-ola livelli possibbli. Bil-proposta tagħna aħna ħankunu nistgħu inżommu u anka intejbu din is-sitwazzjoni. B'dan billi konna Eh, valuri li Miti li huma aktar stretti u aktar xirqa. Il-ġimgħa li għaddiet fis 26 ta' Marzu aħna kommemorajna il-ġurnata dinjija tal-ilma bit-tema ma nħallu lil ħadd warajna. Il-viżjoni tagħna tal-Ewropa hija ta' soċjetà inklusiva li ma tħalli l ħadd warajha. L-obbligi fil-direttiva eh, ta' l-ilma tagħti l-aktar nies vulnerabbli aċċess għal ilma nadif. U dan skont din il-viżjoni. Huwa riżultat tal-ewwel inizjattiva ta' ċittadini b'suċċess u din ġiet appoġġata b'aktar minn miljun punt minja persuni u dan huwa eżempju tangibli ta' kif il-Kummissjoni tisma' il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tħassib tagħhom. Il-proposta ħattejjeb is-sitwazzjoni ta' madwar żewġ miljun persuna fl-Unjoni Ewropea. Il-proposta tal-Kummissjoni fuq aċċess għall-ilma u kol pass importanti l-qoddim biex niksbu il-mira sostenibli tal-izvilupp numru 6 u jina nilqa minn qalbi l-appoċ għawi l rċivejna minnant il-Parlament sabiex nassiguraw aċċess għal kulħadd dan appoġġ huwa importanti speċjalment fid daw tad diskussjonijiet tal-ġejjieni bejn iż-żewġ kolleġislaturi. Bħalma tafu, il-Kunsil tal-Ambjent qabel fuq approċċ ġenerali fil-5 ta' Marzu. U fit-tekst ta' kompromess instab bilanċ fraġli b'rekwiżiti limitati ħafna fuq l-aċċess għall-ilma. Kien hemm xi stati membri fil-fatt li kienu kontra li jkun hemm l-aċċess għall-ilma li jiġi regolat fuq livell Ewropew. U jina naf li l maġġoranza tal-Parlament Ewropew li hija id-dar ta' ċittadini Ewropew, Ewropej xtaqu li dan ikun regolat. Apparti dan, il-proposta tal-Kunsil għall-artiklu 10a fuq għal materjali li huma f'kuntatt ma' l-ilma tqajjem ħafna tħassib lill kummissjoni Għalhekk fil-waqt li aħna nżommu il-pożizzjoni tagħna għal eh, negozjati istituzzjonali, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tkompli tanalizza u tevalwa it-ħassib li jeżisti fuq dan l-artiklu u aħna ħan informaw li kolleġislaturi bir-riżultati iżjed il-qoddim. Jina nista' nassigurakom li l-Kummissjoni hija impenjata u ħatamel l-almu tagħha sabiex tappoġġa l parlament Ewropew li jmiss kif ukoll il-Presidenzi tal-Finlandja Eh, sabiex jibdew il-negozjati kemm jista' jkun malajr. Jina nixtieq nefasizza ukoll li bħala negozjatur onest il-Kummissjoni ħat appoġġa l-għanijiet importanti ta' din il-proposta li jina nemmen li il-koll naqblu maħħom. Fl-ħarnet nishtiq infakkarkom li ilma għaxorb sikur huwa kruċjali għal ċittadini Ewropej. Is-soluzzjonijiet li qegħdin nipproponu ħajwaslu għal bidla tal-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini jiena għalhekk nixtieq nitlob lill parlament sabiex jappoġġa l-ambizzjoni tal-Kummissjoni sabiex nipproteġu aħjar is-saħħa taċ ċittadini tagħna billi Nipproponu li jkun hemm standards stretti ta' saħħa u nassiguraw li jkollhom aċċess aħjar għall-ilma. Grazzi, Sinjura President, u grazzi membri tal-Parlament. Thank you, Commissioner. Grazzi, Commissario. Issa ngħaddi l-kelma l Liza. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju, kollegi. L-ilma xorb huwa l ikel ikkontrollat fl-Unjoni Ewropea hemm l-aħjar kontrolli fuq l-ilma u dan huwa obbligu għalina. Meta jkun hemm standards ġodda rridu nkunu aġġornati fuq dan u l-proposta tal-Kummissjoni tagħmel l-ilma tagħna aktar sigur minn qatt qabel. Aħna nixtiequ bħala IPP eh, nappoġġaw din il-proposta aħna dejjem għamilniha ċara li din hija xi ħaġa soluzzjoni li tkun eh, fattibli anke l-operaturi żgħar tal-ilma. M'għandux ikonna nies li jagħmlu profitt minn din is-sistema għal ċertu vantaġġi u importanti li naħsbu dwar il-konsumaturi li jkunu jistgħu jifilħu jħallsu għal dan il-prodott għal ilma Għalhekk għandna bżonn ta' standards tajbin, sigurezza aħjar, ma rridu nħarsu wkoll lejn l-ispejjeż, speċjalment għall operaturi żgħar. Issa hawnhekk hawn kwistjoni importanti dwar l-aċċess għall-ilma. Jiena personalment naħseb li hija idea tajba ħafna li konna kemm jista' jkun postijiet fl-Ewropa fej konna aċċess għall-ilma li jkun bxej f'postijiet pubbliċi. Kif ukoll fil-cafeterias, fil-restaurants, etc. Naħseb li tkun idea tajba li tista' tordna l-ilma bxej. Hija xi tajba għaċ-ċittadini tagħna huwa mod biex inwieġbu l-inizjattiva ta' ċittadini nistgħu nifrankaw anka ir-riżorsi Il-ilma minerali palma tafu hija imbottiljata u trasportata għal xirin ta' e, kilometri u batem il-kwistjoni tal-konsum tal-fuel, hemm ħafna problemi ambientali oħra u bħala tabib nista' ngħid li wkoll mhux neċessarjament vantaġġ li tixrob l-ilma tal-fliskun, l-ilma tal-vit huwa tajjeb xorta waħda Imma, kollegi, dak kollu li aħna naħsbu li huwa tajjeb, dak kollu li aħna naħsbu li għadea tajba, mhux bil-fors għanda tiġi determinata mod ċentrali mill-Unjoni Ewropea mbagħad tiġi eh, determinata mill-Unjoni Ewropea eh, u um, moddija lil eh, l-Unjoni kollha l-pajjiżi kollha. Għalhekk jiena naħseb li l-PPA jistgħu jgħidu li l-kompromess tal-Kunsill jagħmel ħafna sens u rridu naqorbu aktar lejn din il-pożizzjoni fin-negozjati tat-trialogu tagħna biex nagħtu inċentivi biex inqajmu eh, il-kuxxenza dawn huma modi kif nassiguraw li nilħu il-miri tagħna u mhux inkunu preskrittivi u ngħidu l-Unjoni Ewropea kollha kemm mhix trid tagħmel għaliex jekk inkunu preskrittivi iżejjed u mbagħad nispiċċaw inqanqlu il dawk li huma kontra l-Unjoni Ewropea. Iġbiri jina nappoġġa l-ideja imma nix ikunu stretti iż U nixtieq nirringrazzja lis sur Dantan minn qalbi, sfortunatament is sur Dantan mhux ħajkun kandidat għall elezzjonijiet li jmiss tal-Unjoni Ewropea u għamel ħafna xogħol tajjeb ħafna kemm f'dan id-dossier kif ukoll f'oħrajn. Għalhekk nixtieq sur Dantan nirringrazzjak minn qalbi għall ħidma kollha tiegħek issa fil-ġejjeni. Grazzi jinu kol naqbel sanaddi l-kelma 3 minuti l-nofs sur Palmer. Grazzi ħafna, Sinjura President, l ewwel net jiena nishtiq u kol nirringrazzja l-rapporter Is-sur Dantan għal koordinament kollu li għamel l-sforzi kollha tiegħu fuq dan il-fajl. U nixtieq nirringrazzja wkoll shadow rapporters mill-gruppi politiċi eh, u koll. Jena nishtiq nirringrazzja u koll l-staff u l-assistenzi tana li ilhom xur jaħdmu fuq kwistjonijiet komplessi li huma koperti f'din il-leġiżlazzjoni. Issa ħafna organizzazzjonijiet u partijiet interessati differenti kuntattjawna dwar ix-xogħol tagħna fuq dan u jiena nixtieq nirringrazzja wkoll lilhom għall-involviment u l-interess tagħhom. Jiena naħseb li l-firxa ta' partijiet interessati li huma interessati f'dawn il-kwistjonijiet jirriflettu l-kumplessità u l-kemm hemm kwistjonijiet fil-fajl u jiena naħseb li dawk l-organizzazzjonijiet għandhom x'jaqsma drittijiet tal-ilma dawk li għamlu kampanji komplu jagħmlu pressjoni fuq fuqna. U jina kontent li t-tekst li għanna qoddimna issa huwa aktar b'saħħtu milli forsi kien u li l-lingwaġġ li ġie propost mill-grupp tiegħi is-sena li għaddiet ġie appoġġjat propju bażi ta' dan. Hija ħasra li l-Kunsill damu tant biex jaslu għal pożizzjoni fuq dan, Ġviri jiġifieri ma stajniex nitlu fid diskussjonijiet ta' trialogu, dan dinja xi ħaġa li ħajkolla ta' issir fil-mandat li jmiss. U jiena nittama li dan il-Parlament ikun kif ikun fuq livell politiku jirriflettu dan l-impenn li jagħmel dan il-Parlament dwar id-dritt tal-ilma. Dan il-Parlament seta' jasal aktar li lin iva. Stajna, imma naħseb li rridu naraw x'inkiseb dan il-rapport bħala eh, xogħol importanti pass il qoddim importanti mhijiex aċċettabbli għal konsilju anke l parlament il-ġdid li idajfu dan il-leġizlazzjoni eh, dan il-fajl. Għalx ovvjament dan il-fajl għandu x'jaqsam ma' xjenza, ma' teknoloġija, miżuri prattiċi biex jassiguraw li l-ilma ta' xorb huwa siguru ta' kwalità għolja imma jindirizza wkoll kwistjoni fundamentali ta' ugwaljanza u ġustizzja soċjali għaliex mish ħaġa ġusta li fl-2019 jeżistu nies l unjoni Ewropea li m'għandhomx aċċess għal ilma ta' xorb sigur eh, u affordabli. Eh, affordabbli u dan huwa importanti biex inkunu nistgħu nappoġġaw id-drittijiet fundamentali li kien dejjem l-approċċ tal-grupp SD fuq dan il file Issa kollegi, din jista' jkun li ħatkun l-aħħar biċċa leġiżlazzjoni tiegħi ukoll li ħankun qed naħdem fuq f'dan il-Parlament. Jekk dan ikun minnu, jekk li din tkun l-aħħar biċċa leġiżlazzjoni naħdem fuqha, jiena kuntent li hija din il-leġiżlazzjoni. Direttiva li ħat affettwa kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea. Kull jum u ħadd m'għandu joħodha bħala ħaġa ovvja li meta tiftaħ il-vit l-ilma huwa nadifu sigura u hekk maħniex qed nitkellmu fuq il-pajpijiet u fuq il-viti, qed nitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali hawnhekk il-Parlament għandu jkompli jaħdem biex ikun hemm dritt għall-ilma għal kulħadd l-naċnamlu ma' dan ir-rapport huwa pass il qudiem importanti. U meta in-nies bħalma ħajamlu fil-ġimgħat u xhur li ġejjin jgħidu x'tagħmel l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea xiex qiegħda. Dan huwa dak li jagħmel l-Unjoni tagħmel l-Unjoni Ewropea. Ta' sigura li jekk inti qiegħed eh, Londra, Berlin, Pariġi, Strasburgu, meta tiftaħ il-vit ikun hemm konsistenza fis-sigurtà u l-kwalità ta' l-ilma li l-koll ingawdu minnu. Grazzi għal minuta u nofs is-Sur Hodge. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ilma huwa importanti ħafna għal tal-ġisem, tal-ġisem, għall-wirt tagħna u tal-ġenerazzjonijiet ta' warajna, sfortunatament ir-riżorsi huma limitati għalhekk irridu eh, naraw li nagħmlu ġestjoni ta' l-ilma rridu u ukoll. huma minn tal-inqas 250 miljun metru kubu ta' ilma jintilef jew jinħela fl-ibliet il-kbar. U dan ifisser li ilma li seta jkun iservi eh, xi 10 miljun persuna. U fuq livell annwali aħna nitilfu 20 elf litru ta' l-ilma. Jekk pereżempju ma nalqux il-vit sew. għalhekk hemm bżonn li jkollna regolamenti aktar rigorużi għal ċompu għal xi patoġeni oħra. Il-mikroplastika wkoll qed tiġi kkunsidrata u anke bżonn ta' aċċess aħjar għall edukazzjoni din hija xi ħaġa importanti ħafna, parti importanti ħafna ta' din il-leġiżlazzjoni. Għana staw nifrankaw sa' 600 miljun euro jekk dan kollu jisir kif suppost. U dan għandu x'jaqsam ukoll ma' l-emissjonijiet tal-gassijiet ta' effett serra. L-ilma jrid jiġi kontrollat mod konsistenti, jrid ikun ta' kwalità għolja. Aħna rridu wkoll li jkun hemm id-dispensers tal-ilma b'xejn fil-popsir pubbliċi inkluż fir-restoranti. Dan huwa importanti għall iżvilupp għall ġestjoni ta' l ilma li hija sostenibli sostenibbli għalhekk għandna nillimitaw il-konsum ta' l ilma tal flixkun Irridu niftakru li l-ilma jfisser ħajja U meta nħarsu lejn l-ispazju l ħaġa li nsaqsu hija jekk hemmx ilma. U din hija xi ħaġa li għandna nikkonsidraw, grazzi. Thank you, I am being more flexible. Iva, qed inkun aktar flessibbli lejla veru iżda nittobkom illi mbagħad ma tqażuwix. Eh, Sur l-Onorevoli Muller. Grazzi. Il-Kommissjoni il għamla din il-proposta direttiva tal- kwalità tal-ilma bħala relazzjoni għall-ewwel eh, inizjattiva miċ-ċittadini għad-dritt tagħhom għall-ilma. Jiena l-partit tiegħi qed jappoġġja iktar parteċipazzjoni taċ-ċittadini ma' vele. U jiena tassew kuntenta li din inizjattiva qed tittieħed bis-serjetà u reazzjoni minnu fih għalija bis-saħħa u hija pożittiva din. U l-xogħol sar kif suppost minkejja komplessità teknika u politika aħna nirxina. Eh, nresqu l-apport tagħna f'Ottubru aħna konna lesti nitlu fit trilogi mal-Kunsill imma mbagħad il-Kunsill kaxkar saqaj. U issa r-rapport ma setax jiġi tattat sa tmien leġislatura tagħna. Aħna ħajkonna nikkonkludu l-ewwel qari għadda u fil-fatt ħan nibatu qed nibatu sinjal liċ-ċittadini illi ċittadini tagħna huma fuq net fuq l-aġenda tagħna huma prijorità. Jiena kuntenta li aħna għandna soluzzjoni għall mikroplastika u sustanzi perikolużi fil-ilma għax-xorb. Aħna qed noħol iktar fiduċja fil-ilma tax-xorb tagħna u dan il approċċ il-ġdid tagħna fuq ġestjoni tar-riskju mhux se jkun ta' peace fuq il-provisti tal-ilma li huma organizzati minn municipalitajiet jew inkella fil-qasam tal jew fiż-żoni tal-alpini. Ah, jiena nix ingrazzja lil Michel Dantan. għal xogħol tajjeb tagħhom. Imma għax-xogħol post għandu jkun li tista' tixrob minnhom il-vit mingħajr ma toqgħod tinkwieta fuq xiex qed eh, tixrobi, ħaġa bażika. Grazzi, Onorevoli Havor, grazzi tassew. E, li kollok ilma tajjeb għax-xorb huwa dritt bażiku. U kull ċittadin għandu jkun intitolat għal dan u dan huwa preċiżament dak illi kien iħsieb wara l-inizjattiva l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini li jirnexxit li qalet li kellha tgħid lill-Unjoni u bbażi ta' dan il-Kummissjoni Ewropea resqet proposta fejn l-Unjoni Ewropea nittamaħa tkun qed tappoġġja għadha fl-ewwel qari. Minkejja kollu bosta ċittadini fl-Unjoni li m'għandhomx aċċess għal dan l-ilma jew minħabba li huma membri ta' minorità jew għax huma esklużi marġinati mis-soċjetà u li m'għandhomx aċċess għall-ilma għax-xorb. Għan fuq mijiet ta' eluf ta' persuni fl-Unjoni. U għax hemm il-gvernijiet illi huma nesti garantixxu l-pipelines illi huma biżżejjed u tajbin biżżejjed sabiex ikun jistgħu jilqu ċittadini f'kull rokna tal-Unjoni Ewropea. Imma dawn il-pajpijiet tal-ilma ma jistgħux jiġu garantiti minkejja li l-Unjoni latom fuq miljuni fuqhom biex tappoġġa l-istati membri u tarra li jagħmlu l-miżuri li jippermettu li kulħadd ikollu aċċess il-masafi imma mhux qed jintużaw kis suppost dan il-flus e, qegħdin jispiċċaw fi bwiet tal-korotti u mhux qed jintuża għal għanijiet li ġewwa allokati għalih. Jiġifieri garantixxi ilma ta' kwalità għolja u din dan it-tip ta' ilma m'għandix taqsam biss mas-saħħa jew kellha s-sigurtà aħna kif diġà argumentajna f'dan id-dibattitu. Jekk aħna mm, nkollna fiduċja min-naħa taċ ċittadini Ewropej għal dak li huwa il-ilma mill-vit mela dan aħna naqas il-, -il Ilma t tifix kunu, fil-fatta nispiċaw naqsu l-skart ma drammatiku. U aħna rridu xħu din konfidenza din il-fiduċja u hawnhekk aħna qegħdin nippruvaw nappoġġawha. Eh, il ma meħx xi li kellu jagħmel dan ir-rigward u fil ġajjini mhux biss il konsil ma stati membri li jkunu fil konsil id jagħmlu dak li hemm bżonn sabiex jaraw li dawn il-proposti jiġu implementati kif suppost u kullħat għandu ċess għall ilma li tajjeb għax-xorb. Onorevoli Boylan. Grazzi tassew, kollegi. Dawk illi ħadmu bil-right to order għal snin kienu disappuntati illi aħna għazzinna dan il-din vettura għad-dritt tal-ilma ġifiri aħna joħorna xinna jew le, men mux triq tan-nofs sa drittijiet tal-bnidem. Ġifiri għalfej jessa li id-dritt tal-ilma tantu huwa speċjali li jeħtieġ li jisraqlu dan ir-riżultat medjokri. Aħna suppost qed nirrappreżentaw il-poplu tal-Ewropa imma mhux qegħdin naqduhom għal dak li hija l-petizzjoni tad dritt tal-ilma li kellha xi żewġ miljun firma u inġustizzja wkoll għall pożizzjoni tal-Parlament tal-2015. Aħna ma nistgħux nappoġġjaw dan ir-rapport biex nagħmlu dan ikunu qegħdin naċċettaw il- Riżultata ta' għal kart għal petizzjoni madwar l-Ewropa li rrida tagħmel bidla sistemika. Il-petizzjoni rridet tindirizza l-problema serja tal-faqar tal-ilma li tolqot 2 miljun ruħ fl-Unjoni. It-talba li jkun hemm aċċess għall-ilma wkoll kien jinkludi l-affordabilità u dana rrit li jkun hemm tmiem għall aġenda tal liberalizzazzjoni u din hija tweġiba li aħna nagħtu liċ-ċittadini argumenti ta' kost effettività jew insomma xi sejjaħlu fejn inti għandek eh, drittijiet soċjoekonomiċi li qed jiġu maħnuqa u l-drittijiet madwar u l-liħna madwar l-Unja Ewropea fuq dan u qed jisemmew leħinna. Grazzi wara il tajb jew il tajb il kulħadd propjament. Għandek blue card, onorevoli. Mm. Huwa importanti li l-ilma li huwa tajja pax-xorb ikun b'xejn. Dan huwa ġid komuni. Huwa approċċ li jridu nappoġġaw kull mod. Imma qed fuq l-infrastruttura ovvjament li nagħmlu l-ilma disponibbli. U għalhekk l-infrastruttura titkun hemmhekk u titkun imħallsa, ġifieri qed nisnaħseb fuq il-ġejjien, ġifiri, taħseb li din infrastruttura għandha tkun suġġetta għal dawn it-tenders pubbliċi biex naraw li l majjinata jingħata fuq l-iktar bażi li huwa effiċjenti termini ta' spejjeż. Iva, il-stati membri suppost qed din imexxu l ġestjoni tal-ilba hija problema għaliex il-Kummissjoni qiegħda tindaħal. Aħna fl-Irlanda m'għandniex faqar tal-ilma ta' folfej għaliex inħallsu għall-ilma ta' stazzjoni. Emmu mhux noqogħdu nikkastikaw ċittadini ma jistgħux iħallsu taxxi fuq l-ilma ġifieri le ma rridux tkun sejħa għall-offerti jew liberalizzazzjoni tal-infrastruttura. Grazie, onorevole Evi, due minuti per lei. Grazie Presidente. Grazie President Il-ilma huwa beni komun li huwa ċentru tal-dibattitu politiku l-Press il-Moviment 5 Stelle illi qed jirresaq fil-Kamra tad-Deputati minn tmien snin tar-referendum fl-2011 dan il-punt imma l-Ewropa xorta mhux qed turi li tista' tagħmel tajjeb għat tal-ċittadini f'dan ir-rigward fil-fatt minħabba gvernijiet madwar nofs l-Ewropa li għal xhur twal war dejjem tlajjaw fuq dil-kwistjoni, aħna qegħdin nerġgħu nivvotaw fuq tekst li ġie approvat f'Ottubru li għadda biex nagħtuha li leġiżlazzjoni li jmiss bħala suġġeriment għan negozjati li ġejjin. Aħna fil-fema tagħna nħossu li dan huwa suġġeriment ħażin għaliex il-kollegi għal biċċa kbira tal-Partit Konservatriċi tal-din is-sala għandhom ħafna eh, marru kontra dak li kien jitolbu dawn iċ-ċittadini kollha fit permess ta' petizzjoni ta' Drive to Water. Għandkom kollegi responsabilità li intom ma nixkilkomx naqsu il-kimika, livelli ta' kimika fil-ilma li bħalissa mhux ma daħaltux fid-direttiva u ilhom hemmhekk mill-1998 u intom fil-flok daħħaltu parametri perikolużi għal komposti u elementi kimiċi. Eh, allura ġveri xuħut minn dawn il-kimiċi jistaw jiġu accettati u mux regolati mid direttiva ġdida tal-ilma li għatajba xo. Fil-fat jek naraw dak li jen fil-ven, so, etnar eh, hija ħaġa ovvja li turina illi dawla farijie affarijiet dawn il-kimiċi qatt m'għandhom ikunu fil-dem ta' tfal tagħna Eh, aħna jiena nittama li l Turiba tal-Unjoni ħat tiġi malajr u reviżjoni tal-parametri biex nagarantixxu il-matajja pal-konsum ikun taħt studju stret u il-imnar babi suntil u illi jisir minn riċerka independenti. Grazzi per sorti għal xorta l-rapporter għal xorta ħafna. Onorevoli Lebreton. Grazie President. L-ilma tajpa xorpi xi ħaġa li għal qalbi u konferenza tal fuq dan l-ilma li jiena bdejt il-karriera tiegħi 35 snin ilu u hija fuq proġett ta' fond tal-Unjoni Ewropea eh, u jiena Issa ħana laq wara da snin kollha il-mandat tiegħi Ewropew bl-istess direttiva. Kien hemm xi żewġ miljun firma e, u l-idea hija li li kun nistgħu nilħu kulħadd inkluż ir-Rom aħna qegħdin nkalkulaw illi hemm ċertu sussidjarja tar-regolamentazzjoni tal-ilma li ġejja mill-kompetenza tal-pajjiżi u mhux tal-Unjoni. Jekk il-perturbaturi endokrinjani qegħdin kawża ta' l-ilma dak li hemm fl-ilma tagħna mela hija WHO illi li rridu ninxu magħha u li rridu nisimgħu minnha mhux il-Kommissjoni Ewropea u sati membri jafu li jaraw li dawn l-affarijiet isiru kif suppost mingħajr ma joqogħdu jistennew l-Unjoni Ewropea. Maħniex ignoranti, ah il-Komissjoni qed tipprova tistrumentalizza s-sitwazzjoni tar-Rom biex tipprova biex tipprova tapprofitta mis-sitwazzjoni. Jiena rrid li nkunu nistgħu nirreżistu għal tip ta' manuvra. U nħallu sovranità f'dan il-każ. Grazie, Onorevoli Ajuso. Grazzi President Kummissar, naħseb il-Kommissjoni għamlet reviżjoni tal leġizlazzjoni li huwa eh, fisseħ u li eh, naħseb li dan huwa xieraq minħabba li eh, kien hemm bżonn ta' aġġornament u l-Kummissjoni għamlet sew u identifikat erba' sma għal gruppi l parametri li huwa approċċ bażi ta' riskju trasparenza informazzjoni u sustanzi li huma puntat mal-ilma. U rridu nisqu illi l-istati membri qegħdin jippruvaw jappruvaw leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ilma eh, mod xira u mod strett u naħseb illi issa fidejn Eh, eh, fid-dejna li niwaqfu li jkun hemm problemi addizzjonali iktar il-qoddim, issa ħna tekniċi ġodda fil-laboratorju u riċerka ġdida u ċertu faċilitajiet issa urew li jistgħu javvanzaw fil-riċerka fil-qasam biex jagħmel aktar faċli nikkontrollaw eh, dak il-ġestjoni tal-kwalità tal-ilma tagħna biex nkunu applikaw din il-leġiżlazzjoni il-Parlament għamel passi kbar meta jiġu għall-aċċess kondizzjonijiet tal-aċċess għal dan it-tip ta' ilma ta' kwalità u użu tal-ilma tajjeb ir-regolament tal-leaks fl-ilma tagħna, fis-sistemi tal-ilma tagħna importanti ħafna di wkoll u li s-sistema ta' provvista tagħna jkunu marbutin ma' staġuni mal-xita li taqaf skont il-pajjiż u anki jipprovdu soluzzjonijiet meta niġu biex innaqsu l-konsum tal-frixken tal-plastik meta niġu biex nxorbu l-ilma. Dawn id-dispożizzjonijiet huma offerti sabiex dawn l-awtoritajiet tal-ilma wkoll jista' jkollhom kondizzjoni iktar flessibbli minn oħrajn u nixtieq nagħlaq billi ehm, ningrazzja tassew il-kollega tiegħi professur Dantan illi kien qed ikun kawt meta ġie biex jadotta l proposti tal-Kummissjoni u li ehm, janninjawhom ma' rkupru tal-ispejjeż u jiena jiddispjaċini li l-Kunsill ma kienx flessibbli biżżejjed biex joħroġ bi qbil għal f'dan il-parlament. Grazzi tassew, Ravoli Gutelan, minuta u nofs. Grazzi tassew, President. Eh, kulħadd għandu dritt li jixrob l-ilma eh, li eh, jkun sikur jkun tajjeb s saħħa u safi. U dan japplika l kulħadd jkun kikollok dar, ma jkollokx dar, jekk intix xparta minn maġġoranza jew minoranza jekk intix parti minn qasam illi ma tantx ikun hemm ir-reġuni li jkun iktar forsi mbijet u mhux popolat, inaċċettabbli li hemm partijiet fl-Ewropa li m'għandhomx ilma mażafi Ma jistax ikun illi inti jkollok ilma li qed għandhom kimika perikoluża li ħażina s-saħħa tagħna. Aħna rridu ntejbu l standards tagħna, nilimitaw il-valuri tal-limiti tal-kimika jidu jkunu jiġu regolati eh, elementi li fixklu l-endokrini wkoll jridu jiġu regolati minħabba l-problemi li nafu li dawn joħolqu bħal pereżempju problemi tas saħħat eh, problemi ta' f-nisat għal. Jiġifieri aħna rridu naraw illi dan it-tip ta' eh, sustanzi perikolużi ma jinstabux fl-ilma tal-xorb tagħna. Il-Parlament għandu mandat b'saħħtu mm, li jkollu mandat ta' negozjar b'saħħtu dan ir-rigward naf li hawn min irid jirilassa regoli u jilaxka regoli iżda hawn min li wkoll e, irid jiddefendi ċ-ċittadini li jkollhom il-masafi u tajjeb għas-saħħa. Imma naridu naraw eżattament x'inhi sitwazzjoni wkoll f'pajjiżi għandek ukoll eh, differenzi ġeografiċi, rridu nżommu sabajnejn fuq dan u l-pożizzjoni tal-Parlament jrid eh, jagħtu ċerti flessibilità u ċertu lokal manuvra lil l-istati membri biex jaraw li jużaw l-iktar soluzzjoni eh, prattika għalihom skont il-post. Raveri Screenpack, Nuta. Grazzi tassew. L-istatistika turi li l konsum tal-ilma huwa sitt darbiet iktar minn 100 sena u ser jikber minn iktar minn perċentwal ikbar e kif jgħaddi żmien huwa stmat illi e, ħajkun hemm 3.5 biljun ruħ sal-2050 li ma jkollhomx ilma safi. U aħna pereżempju fil-pajjiż tagħna għandna riservwar tal-ilma li huwa infestat bil-bakterja u kimiċi ħażin oħrajn. Eh, il-Komissjoni qed tgħid li l istati membri mhux qegħdin jaġixxu li qegħdin jipfavorixxu l-interessi tal-kumpaniji mingħajr ma jinsu l-aspetti ambjentali l għana hawnhekk huwa li nipprovdu aċċess għal ilma safi l kulħadd u mill-1999 da ma kienx il-każ iżda aħna nafu li bidla fil-klima eh, tbiddel il kundizzjonijiet ta' ħidma u li ukoll raġun l-migrazzjoni li aħna inna nibatu bija mill-2015. Grazzi Rivoli eh, Franza, grazzi tassew. Il-ilma tax-xorb u sanità hija importanti u dritt tagħna fil-fatt l-ilma huwa qassi mhux ħaġa li nistgħu naqbdu nagħmlu kummerċ fiha. Dan għandu jkun il-punt ta' tluq tagħna, dan huwa magħruf mill-istati Eh, mal-ġus maquda bħal mill-Bolivja pereżempju u l-ilma hawnhekk huwa dritt tal-bniedem aħna rridu naraw li aċċess huwa disponibbli għal kulħadd fl-Ewropi, fl-Ewropa anke l-infrastruttura xirqa għaliex l-infrastruttura li għandna mhux dejjem huwa għaxira l-ilma trid tiġi eskluża mill-liberalizzazzjoni ekonomija liberali, kwistjoni ta' ġustizja soċjali jridu aċċess eku għal fil-irkejjen kollha tal-Ewropa nħassi li din dan. Ir-rapport imur kontra l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni meta niġu għall aċċess ħieles għall-ilma. Istati membri kellhom jagħmlu boycotting ta' leġiżlazzjoni f'ħafna każijiet ma provdewx għall-aċċess ħieles u anki anki il-pajis l-istat spanjol ma tax aċċess il kulħadd imma dan huwa dritt li kulħadd irid jara fiċ-ċittadini il-ilma nadif huma importanti hija meħtieġa għal annimali kollha inkluż il-bniedem. Fil-pajjiż tiegħi il-pajjiż ta' elf xmara lil maja huwa għali ħafna. U l-aċċess għaċ-ċittadini għal din il-kulta ta' informazzjoni mhux dejjem possibbli f'pajjiżi. Revoli Forenza, grazzi President. it tekst li aħna għandna huwa Eh, text li jitradixxi dak li kien il-kompetenza tagħna x'tassew, kompetenza tagħna li x'tassew dajjifnieh. Suppost aħna kellna nimmiraw negliġenza tal-Kunsill, imma sfortunatament irnexxilot imur l-lar milli kien hemm qabel. Lan kien sempliċi nallinjaw l-istituzzjonijiet Ewropej għat talbat inizjattivi ta' ċittadini Ewropew ir-right to water, jiġifieri E kif qal ġus maquda li jkun hemm aċċess għall-ilma safi u bħala xi ħaġa universali e, li jmur lil hinn mill-qlieħ tal-kumpaniji kbar. Imma fl-Ormanna għandna ċertu tas-sanita tal tat membri li ma jisfaw fi xejn. Ir-rapport ma ta' ebda parametri suffiċenti biex jizombax e, il-livell ta' kimiċi ġol ilma li huma ta' ħsara pal-fas, jina ħan vota kontra u eh, jina dan huwa dmiri nafu eh, li ċittadini tiegħi li vota għal ilma tajba in-nisa il perżempju huma tqal li ehm, kidbu għal inizjattiva nfirmaw b'inizjattiva Right to Water. Onorevoli Ordornano, grazzi tassew. E, il-perturbaturi endokrinali huma kollimkien fix-xmajjar fil-water tables, fil-ilma tagħna tal-vit. Dan qed iħarbat is-sistema ormonali tagħna u anki qed iħarbat is-sistema riproduttiva tagħna u għandu anke effetti fiżiċi oħrajn u aħna qed naraw li l-ilma hija wkoll fil-ġejm il-vit fi Franza eh, jaffettwat ħafna dan ukoll naraw fl-ilma ammonti kbar ta' pestiċidi. Ovvjament, dan jivarja skont il-pajjiż u l-iskala nazzjonali aktar adattata mill-iskala Ewropea fil-qasam. Imma f'kull każ jiena ma naqbilx mal-pożizzjoni tar-rapporter fil-preżentazzjoni tar-raġunijiet din il-pożizzjoni qed tipprova naqqas ir-riski Eh, tgħid li memx konsens xjentifiku. Allura l-istess għal riċerka fuq il-microplastics li għadu fi stadju ta' biddu. Eh, imma eh, jiddispjaċini ngħid illi ma nistawx nilabu bis-saħħa ta' franċi Onorevole Mandel, due minuti per lei. l onorevole Mandel għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi huwa fatt illi żewġ miljun ċittadini fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx il manadif fid-djar tagħhom u dan jinkludi wkoll tfal u anzjani. Jiena naqbel illi kulħadd fl-Ewropa għandu jkollu l-manadif, l-Ewropa għandha ssir l-ewwel kontinent fejn kulħadd ikollu l-manadif dak li l-Kummissjoni qed tissuġġerixxi minkejja titjib kollu li sar fil-plenarja u fil-kumitat minn dan il-Parlament eh, wassal biss għal burokrazija li nix bżonna. Mux se jkollna l-manadif u l-anijiet mhux se jintlaħqu. Il-provista tal-ilma għall konsumaturi għanda għandna nasbu dwar l-għanijiet mis-sorjent la u irridu niżguraw li dawk li m'għandhomx il-manadiv ikollhom fil-fatt lil manadiv Però hemm ċertu parametri illi rridu nimxu magħhom. Ilma li nadif grazzi għal parametri tal-WHO Irridu nilqu l-nanijiet tagħna sabiex dawk li m'għandhomx il-manadif ikollhom dan fil-futur. Grazzi ħafna. Is-sur Zoffoli għal minuta u nofs. Nostro voto su questa importante direttiva sul diritto all'acqua potabile. che la Din id-direttiva fuq il-dritt tal-ilma ta' xorb li il-Kummissjoni deċidiet li taġġorna wara 20 sena biex tirtwieġeb għall sfid l-ġodda fuq it-tibdil fil-klima kif ukoll biex ikun hemm tranzizzjoni tajba lejn ekonomija ċirkolari biex innaqsu il-ħela tal-ilma kif ukoll il-produzzjoni tal-iskart tal-ilma huma l-istess ċittadini Ewropej kważi 2 miljun miljun li bil-inzjattiva ta' ċittadini talbuna biex nigarantixxu lil kulħadd id-dritt għall aċċess universali għall-ilma għax-xorb. Dritt uman primarju bażiku li jrid jiġi garantit u mhux biss promoss. Huwa fundamentali hija fundamentali wkoll l-għażla li aħna nappoġġaw ta' aktar trasparenza kif ukoll ta' aċċess aktar faċli tal-konsumaturi għall informazzjoni preċiża u eh, ċara dwar l-ilma li joħroġ mill-vit u fuq it-trasparenza u s-saħħa ma nistgħux ninjoraw tniġġis serju li sar e, eh, fil-reġun tal-Veneto e, fl-Italja li affettwat kważi 9 miljun ċittadin li issa għandhom livell ta' e, dan l-interferenti endokrinoloġiku li huwa ola minn norma. Fid-direttiva preżenti ma kienx maħsub limiti għal dawn is-sostanzi, issa ġew introdotti imma qegħdin nitkellmu fuq limiti li għadhom għoljin wis irridu naslu għal valuri li huma qrib iż-żero kif jitolbuna iċ-ċittadini tal-Veneto anka eh, wara l-opinjoni riċenti ta' lefsa li naqset il-dozi eh, li jista' jkun hemm fil-dem ta' kuljum. U il-gvern taljan fiħdan il-Kunsil, ġviri il-Kunsil li ħajġi mitlub eh, li jieħu eh, deċizjoni irridu nifissaw li limiti massimu jkunu qrib iż-żero. Grazzi, sen onorevoli Tomazic. Presidavajuċi, pristup noj vodi postignuċe koj naġalos. Grazzi ħafna l acċess għal manadif ta' kwalità. Ija xi ħaġa li nieħdu biżgur dal-qasam għandu jiġi regolat, monitorat, rridu nafaċċaw sfidi ġodda fil-qasam u bħala MEP li ġejja minn pajjiż b'ħafna rizorsi tal-ilma nixtieq nifraħ li rapporter talli irrispettaw l-ispirtu tas sussidjarjetà speċjalment fejn jidħlu rekwiżiti minimi. Jiena nilqa' dan ir-rapport. Grazzi. Sur President, l-ilma huwa dritt tal-ħajja indispensabbli għalhekk irridu nipproteġu adekwadas como eucalipto ou das grandes Irridu nipproteġu l-ilma hemm pajjiżi li għandhom impjantazzjoni tal-ewkaliptu. pereżempju fil-Galizja. Hawnhekk l-ilma ġie mniġġes minħabba dawn is-siġar tal-ewkaliptu. L-impjanti ta' trattament tal-ilma mhux biżżejjed għalhekk hemm ilma wkoll li qed jintrema fl-ibħra u fl-ixmajjar hemm impjanti industrijali wkoll li mhux qed jimxu mal-liġi. E, imħasbin ukoll dwar il-pestiċidi, il-fosfori li qed jintefgħu fl-għaliqi. U dan kollu qed isir bil-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Irridu niżguraw li jkollna aċċess għall-ilma nadif, grazzi, is-Sur Campus. Kummissarju, President, Direttiva tal-kwalità tal-ilma maħsuba għal konsum tal-bniedem hija importanti ħafna l numru ta' raġunijiet l-ewwel net li hija l-unika inizjattiva leġislattiva popolari li nixxila timxi l-qudiem b'aktar minn miljun u nofs ta' firem ta' ċittadini Ewropej li huma mħasbin propju minn dan is-suġġett. Ma jistax ikun inqas minn hekk u l-aċċess għall-ilma u l-użu sostenibbli ehm, huwa parti mill-għan numru 6 tal-SDGs u kważi 2% tal-ċittadini Ewropej għandhom problemi ta' aċċess u dan l-aċċess huwa parti intrinsiku tal-pilastru ta' drittijiet soċjali li fil-punt 20 jistabilixxi dritt ta' aċċess għal kwalità tajba ta' servizzi essenzjali inkluż l-ilma. Irridu apparti dan napprovaw id-direttiva għal din tista' tgħinna biex niksbu għan li għandu x'jaqsab ma' jaqsam ma' tnaqqis ta' residwi Jekk inżidu il-konsum tal-ilma tal-vit għax ikunem hemm kwalità aħjar, inkunu nistgħu innaqsu l-konsum ta' ilma tal-fliexkun u b'dan il-mod innaqsu wkoll l-iskar tal-plastik. U da u aċċess aħjar huwa importanti ħafna speċjalment ta' dawk is-setturi l-aktar marginalizzati u l-aktar vulnerabbli jkun hemm inqas burokrazija biex intejbu is-sistemi ta' informazzjoni elettronika. Nixtieq ukoll insemmi l-klim tal-President Juncker waqt id-diskors tal-Istat tal-Unjoni, l-Ewropej tal-lum u l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjini jistħoq Ewropa li tipproteġi l-istandards tal-ħajja tagħhom, jistħoq ilna eh, Ewropa li tagħtina is-seta li tipproteġi u li tgħin U biex nagħlaq nixtieq ngħid proset lill kollega Dantan fil-ħidma li għamel biex ħareġ dan il-rapport imma hija tal-mistija li minkejja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Parlament l-Istati membri ma konsidrawx li dan huwa b'dinja priorità u u spiċċajna ipposponejna il-negozjati għal mandat li jmiss. Ejja nimxu l-qudin fuq dan. Grazzi ħafna, Sir Komissarju. Prinjo, prego, minuto e 30. Is-Sur e Zurini għal-Mewta Nazg. Grazzi ħafna, Sur President. Id-direttiva tal-ilma hija nfurzata għal iktar minn 20 sena issa u fiktar minn 99% tal-postijiet eh, fl-Ewropa hemm ilma ta' kwalità din ir-reviżjoni hija minħabba l-fatt li hemm l-inizjattiva għall-aċċess għall-ilma nadifa xorb li kellha 1.6 miljun firma. Importanti illi naħdmu fuq dal-punt u niżguraw li jkun hemm l ilma tax-xorb fil-postijiet pubbliċi rridu nużaw ukoll il-parametri l-iktar avanzati mill-lat xjentifiku Jiddispjaċina li ma kienx hemm iktar miżuri li tressqu, però tajjeb li ngħidu li r-riduzzjoni tnaqis tal-limitu għal ċertu sustanzi waslu għal dispożizzjonijiet fuq l-endocrine disruptors, aċċess għal funtan tal-ilma. Hemm ukoll it-tranzizzjoni għall ekonomija ċirkolari li B'hekk qed naqqas il fliexken tal-plastik. Rridu wkoll innaqsu l mikroplastiċi sakemm nagħmlu dan ma nkunux qed nilqu l-aspettattivi tal-ċittadini, però sadattant irridu inkomplu fil-ħajja normali wkoll. Grazzi ħafna Sur Ferreira, grazzi Sur President, Kummissarju din il-proposta illi ser tagħmel reviżjoni tal-direttiva hija waħda xxierqa. Però rridu naħsbu fl-ispejjeż anke dawk indiretti rridu nagħmlu dan mingħajr ma impoġġu f'dubju s-sigurtà. Però l-enfasi fuq il-privatizzazzjoni hija xi ħaġa illi tpoġġi f'periklu l-aċċess għal ilma nadif mill-popolazzjoni u din tinjora r rakkomandazzjonijiet mill-WHO. Ikonna bżonn ta' iktar, anzi jkun hemm iktar domanda fuq eh, is-servizzi. hemm ċertu kumpanji li ma jilħux dawn l-standards. Irridu spjegaw dan kollu grazzi ħafna l-onorevoli eh, Suika, grazzi ħafna jiena kuntenta li llum nista' niddiskutu nistgħu niddiskutu l kwalità tal-ilma skont riċerka tal- li jej 40% biss tal tal-ixmajjar u l-libħera jirrispettaw il-limiti tal-direttiva. Importanti li nilħu l-għanijiet tad-direttiva billi nagħmlu ħidma sabiex ikun hemm biżżejjed ilma tajjeb għax-xorb għall-ambjent kif ukoll għall-bnedmin. Id-direttiva ilha tiġi infurzati għal 20 sena mingħajr reviżjoni serja għalhekk jiena nilqa ir-rapport u nilqa l-ħidma wkoll tal-Kumitat tal-Ambjent sabiex ibidlu il-limiti tal-ilma skont l-aħħar riċerka xjentifika. U bekk nirrispondu wkoll għal ċertu sfidi pa' tibdil fil-klima, nixtieq ukoll nenfasizza kemm kienet importanti wkoll l-inizjattiva taċ ċittadini għad-dritt tal-ilma. Kienet iffirmata minn 1.8 miljun ċittadin li jkollok aċċess għall ilma nadif u ta' kwalità huwa standard minimu li rridu niżguraw. Qed nara di sitwazzjoni wkoll fil-Kroazja aħna għandna biżżejjed ilma però din ir-riżorsa għandha tkun disponibbli għall pubbliku, rridu niżguraw ukoll il-ċittadini ikollhom aċċess għall ilma tax-xorb jiena wkoll nappoġġja l-Kummissjoni fl-isforzi tagħha sabiex ittejjeb is-saħħa taċ-ċittadini tagħna, però jiena jiddispjaċini nisma' illi qed nipposponu din id-deċiżjoni għal mandat li jmiss, però nilqa il-prinċipju ta' sussidjarjetà u nispera li fil-mandat li jmiss il-mikrofonu jinqata'. L-Onorevoli Petikajna għal żewġ minuti. Grazzi ħafna dan huwa pass sabiex inkunu nistgħu niggarantixxu aċċess għall ilma